Mikrofonu għal President. Ivotajna, grazzi ħafna lil kulħadd. Ok, let's start. Empezamos por il punto 18. Ħanibdew bil-punt 18 fuq l-agenda tagħna Jekk joġobkom, sinjuri, zommu naqra l-kwit. Dawk illi eh, ma jishtuqux ikunu hawnhekk jistgħu jitilqu. Imma aħna se jkollna nibdew issa. Ah, Għadin hawnhekk issa din laqam xandra għalhekk ma nistgħux naħlu ħin. Mela l-petizzjoni tal-punt mintax. 38 barra 2019 imresqa minn persuna ta' ċittadinanza rumena dwar id-diskriminazzjoni minn eBay kontra xerreja minn Rumanija. Il-petizzjonant hija tisegwi dak li qed jiġri hawnhekk fuq l-internet u għalhekk nagħtu l kelma lill kummissjoni lis-Sinjura Jasmin Batista. Chair? Yes. Grazzi ħafna President. Mela, Iva, dwar din il-petizzjoni fuq il-diskriminazzjoni min-naħa tal-eBay għal min jixtri minn Rumanija. Aħna eh, irċevejna l-informazzjoni u fil- opinjoni tagħna ma kienx hemm ksur dirett meta tqis illi m'hemmx obbligazzjoni ta' il-prodotti jiġu imwassla taħt il-regolament u għalhekk aħna tajna l-parir lill petizzjonant biex jiddiskuti mal l-autorità tal-konsumaturi biex ikun hemm daqsxejn iktar kjarezza eh, fuq dawn l-aspetti. Forsi interessanti li tkunu tafu wkoll li minn dakinhar l-hemm eh, intom għamiltun obbligazzjoni li nagħmlu monitoraċ ta' dan ir-regolament u li noħorġu rapport li skadenza hija e, t tmiem ta' Marzu qegħdin naħdmu lejn din l-iskadenza u sa jkollna dan ir-rapport kif ukoll dokument ta' ħidma illi sa jispjega l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament, l-esperjenza tagħna e, ta' dan ir regolament minn mindu daħal fis seħħ fil-3 Deċembru 2018. Qegħdin ukoll inħarsu lejn l-opportunità li nbidlu l-ambitu tar-regolament. L-ambitu primarjament kien potenzjalment estensjoni lejn l-aspetti eh, audiovizivi kif ukoll setturi oħrajn li bħalissa huma esklużi mill-ambitu tar-regolament. Din l-option, anzi din, din l-għażla ta' eh, delivery eh, mhijiex eh, primarjament parti mill-affarijiet li aħna kellna inħarsu lejha hemm Ehm, possibilità ta' reviżjoni u forsi tista' titqis ehm, f'xi punt jew ieħor illi aħna nagħmlu reviżjoni ta' dan. Għalissa huwa ċar illi dan ir-regolament ta' geoblocking mhijiex joħloq obbligazzjoni lil kummerċjant biex eh, jibgħat il-prodotti tiegħu iwassal il-prodotti tiegħu f'ċertu pajjiżi, allura aħna ma nistgħux nimponu Eh, li l-kummerċant li jagħmel delivery tal-prodotti tiegħu fir-Rumanija. Aħna ma rċevejniex iktar informazzjoni dwar jekk il-petizzjonant tkellimx mal-awtorità nazzjonali u min hu responsabbli huma ir-responsabbli tal-enfurzar tar-regolament u jekk ikun hemm ksur huma jridu jagħmlu segwitu ta' dan u l-leġizlazzjoni dik li ir-Rumanija wkoll adottat din il-liġi hija eh, ħadu daqsxejn ħin biex jagħmlu dan però l proċess sar allura l pressjoni li saret min-naħa tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-regolament eh, ħadmet għaliex issa kollox jidher li qiegħed fis hemm l-awtorità responsabbli li tista' tiddeċiedi fuq dawn il-kwistjonijiet. Forsi eh, xi ħaġa addizzjonali hemm il-regolament CPC il-ġdid li issa huwa fis-seħħ meta nikkumparaw mal-passat issa hemm elementi addizzjonali li jgħinu lill konsumatur fid-dawl ta' prassi ta' geoblocking però ma naħsibx illi dan jista' jgħin il-petizzjonant fuq din il-problema ta' delivery. Thank you very much. Grazzi ħafna. Peter. Mela, l-ewwel u qabel kollox naħseb li hija xi ħaġa tajba li hemm ċerta affarijiet li fil-prassi imxew il-qudiem fil-kummerċ fuq l-internet ħafna drabi kienu kun hemm esklużjoni ta' konsumaturi mod kważi totali fil-dinja diġitali u anke trasferiment eh, lejn id-dinja analoga l-affarijiet iridu jitqisu b'mod ugwali Jekk jiena nixtri karozza fil-Polonja tiswa inqas flus, xi ħaġa tajjeb li tagħmel dan, però jekk jiena nixtri l karozza x'imkien ieħor allura kif sa e, nġiba din il-karozza trid tmur għaliha inti jew kellha titħallas għall-ispejjeż ta' trasport. Jew titmur għaliha inti din il-karozza jew inkella trid tħallas għat-trasportazzjoni għat-trasport anzi ta' din il-karozza. Dan kien jaħdem fil-passat għaliex uħut mill-konsumaturi kienu esklużi minħabba dan. Għal din il-problema loġistika u din il-ħaġa ma kienieċ tiġri għaliex in-nies ma kienux jagħmluha din il-ħaġa ma nafx eżattament eh, x'nistgħu nagħmlu fuq dan il-każ, forsi nistgħu nżommu l-petizzjoni miftuħa għal ftit ġimgħat u mbagħad nagħtu risposta finali l Naħseb mixjin lejn id-direzzjoni tajba hemm bżonn li jkollna ċertezza legali mingħajr diskriminazzjoni. Saliba. Is-sur Saliba. The commission, <clears throat> as the commission has Bħalma qalet il-Kommissjoni għamilna numru, għamilna progress fuq il-geoblocking kif ukoll il-fatt li aħna niftħu iktar il-suq intern għal kummerċ fuq l-internet, però fejn għandu x'jaqsam l-implementazzjoni għad fadal xi jsir. Il-petizzjonant ovvjament għandu rikors skont ir regolament mal l-autorita Eh, kompetenti dik nazzjonali jekk huwa jħoss illi kien hemm ksur ta' drittijiet tiegħu, naħseb illi għaddatat li dil-petizzjoni nżommuha miftuħa jekk il-Kummissjoni qiegħda tgħid li hemm bżonn li nħarsu lejn dan ir-regolament biex inkomplu naraw jekk dawn il-konsumaturi u jingħataw iktar eh, drittijiet u iktar salvagwardji. Jiena nħoss li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Grazzi. Thank you, Judges. Grazzi ħafna, President. Għanitkellem bil-Rumen. Jiena. Inħoss li din hija kwestjoni importanti din il-kwistjoni li tisemmi l-petizzjonant. Naħseb idu nħarsu lejn ukoll il-kuntest iktar wiesa hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar is-sit eBay, irridu nifmu wkoll illi dawn il-ħwienet pjattaformi fuq l-internet ħafna drabi iva jagħmlu diskriminazzjoni kontra ċertu konsumaturi u konsumaturi minn pajjiżi oħrajn irridu nkomplu nħarsu lejn din il-kwistjoni b'mod iktar strutturat għaliex ma nistgħux naċċettaw illi fl-Unjoni Ewropea ikonna dan il-qbil illi uħut mill-istati membri issir diskriminazzjoni kontrihom meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan is-suq komuni waħdini u ġala darba qegħdin fuq dan is-suġġett nixtieq nistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tipprova tagħmel iktar biex tevita din it-tip ta' diskriminazzjoni. Fir-Rumanija, pereżempju, nafu illi hemm ħafna eh, ċittadini illi jridu jużaw mezzi ta' pagament barranin għaliex il-credit cards eh, rumeni ma jistgħux jintużaw biex isir xiri fuq ċerta pjattaformi Eh, online. U għalhekk jiena nixtieq li dan jitqies ukoll jiena ovvjament nappoġġja wkoll il-kollegi u s-suġġeriment tagħhom li din il-kwistjoni tinżamm miftuħa. Perfetto, portanto después da aver escuchado la Commission. Tajjeb, mela l-Kummissjoni u il membri tal proposta tal-Presidenza u l-inżommu miftuħa u nittamaw eh, li nistennew l-Komissjoni sa' kem tal-tispicċa xol taħħa sa' marzu. Grazzi ħafna naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda petizzjoni 1167 barra 2018 i-prezentata me petizjonant Grek dwar il- kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti ta' Huawei fil-Greċja fl-Unjoni Ewropea dwar reżami ta' tammir kollu ta' telekomunikazzjoni fl-UE biex tiġi provduta sigurtà u jiġu eliminati netwerks kollha ta' spjunaġġ. Il-petizzjonant qiegħed hawnhekk Sur Domenico Ferrara. Anzi, il-petizzjonant mhux hawn għalhekk nagħtu l-kelma l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna wkoll talli qegħdin tagħtu eh, opportunità lill kommissjoni biex tagħmel dan l-aġġornament eh, u il dak illi sibna mis-sottomissjoni. Il-Kummissjoni tibqa' kommessa fil-promozzjoni ta' qafas regolatorju bilanċjati li jippermetti lill kumpaniji u lin negozji li jagħmlu eh, użu mill-benefiċċji tas-suq eh, waħdieni. Il-Kummissjoni tkompli issegwi id-diskussjonijiet riċenti fl-Istati Membri kif ukoll fil-pajjiżi terzi biex niżguraw illi jkun hemm konformità mal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari r riski marbutin mas-sigurtà kif ukoll il-privatezza. Fejn għandha x'taqsam din il-kwistjoni speċifika ta' dan il-tamir il-Kummissjoni qed tal-Tamir Telecoms aħna qegħdin inħarsu b'mod eh, speċifiku meta Eh, nħarsu lejn il-networks 5G fl-istati membri u ddeċidejna illi noħolġu rakkomandazzjoni eh, dakinhar ta' 26 ta' Marzu tal-2019 illi ħolqod dan il-proċess fuq livell Ewropew illi ħares lejn ir-riski u anke jagħmel definizzjoni ta' miżuri għal sigurtà tan networks 5G. Wara eh, din ir-rakkomandazzjoni l-istati membri flimkien mal-Kummissjoni u Enisa ħolqu dan il-proċess ta' ħidma taħt il-grupp ta' kooperazzjoni biex jħares lejn l-applikazzjoni ta' din l-istess rakkomandazzjoni. L-istati membri wkoll mod volontarju proponew illi jmexxu eh, l ħidma ta' din l-implementazzjoni tal-rekomandazzjoni kien hemm ċerta kisbiet sa issa. Pereżempju il-valutazzjoni tar riskju nazzjonali sa li kellha tindbat sa sajf tal-2019 xi ħaġa illi saret u bażi ta' din il-valutazzjoni tar riskju fid-9 ta' Ottubru il-parti tal-istati membri flimkien mal kummissjoni u anke l-Enisa ta' dan il-grupp ta' kooperazzjoni ħarġu valutazzjoni tar riskju Ewropea. Bażikament dan il-valutazzjoni ta' riskju jħares lejn it-teddid prinċipali lejn il-djufijiet tekniċi u anke mhux tekniċi fejn għandu x'jaqsam il-5G u anke ħoloq anzi eh, ġew indirizzati ħames xenarji ta' riskju. Ir-riżultati wrew illi it-teddid prinċipali jorbot ma' teknoloġija ġdida ibbażata fuq software kif ukoll tamir xi ħaġa ġdida li forsi tikkumpara mal-4G ukoll u mbagħad apparti minn hekk ir-rwol importanti tal-fornituri fil-operazzjoni tal-5G. Dik kienet kisba prinċipali u mbagħad kisba oħra fejn eh, tissir ħidma bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri u anka l-Enisa hija l in ta' din eh, il-kaxxa tal odda toolbox ta' miżuri li daqt sa tinħareġ waħda mill-miżuri prinċipali f'din il-toolbox hija ċertifikazzjoni eh, ċibernetika u anke kif ukoll skema ta' dawn it-tip ta' ċertifikati taħt l-att li daħal f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Issa flimkien mal-partit interessati jridu naraw kif eh, nistgħu naraw dawn ir-rabtit u kif nistgħu nimplementaw dawn il-miżuri għal tamir telecoms kif ukoll eh, miżuri addizzjonali oħrajn. Ah, muchas gracias. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma l-membri tal-Kumitat min jixtieq jikkummenta sur Saliba. I am in total agreement. Jiena naqbel fi sħiħ mal-Kummissjoni. Meta kumpanija għandha meta kumpanija tidħol fis-suq eh, waħdieni u suq intern trid tkun f'konformità u l-konsumaturi għalhekk ridu jkunu protetti meta jkun hemm riski għal sigurtà u anke l-privatezza tagħhom. Però fuq din il-petizzjoni, din il-petizzjoni nħoss li għandha tibqa' miftuħa u nitlob ukoll il-Kummissjoni li tibatilna segwitu fuq kif eh, indirizzaw il-tamir Eh, ta' Networks 5G minn pajjiżi terzi u anka li tibbat eh, talba li l għal opinjoni dwar dan. Grazzi, Sur Vince. Yes, uh, also. Is-Sur eh, Vince. Jiena niproponi illi din il-petizzjoni tinala aħna naċċettaw il-valutazzjoni tal-Kommissjoni l-aċċess ta' Huawei għal suq Ewropew u l-tamir telecoms hija kwistjoni importanti ħafna din bdiet mill-Istati Uniti u mbagħad anke fl-Istati Uniti qed tingħata ħafna attenzjoni u għalhekk dan għandu jibqa' il-każ, però fuq il-petizzjoni diġà qegħdin ħafna passi il qudiem u allura inħoss illi dan il-każ jista' jingħalaq għaliex issa għandna ċertezza minn soluzzjoni tajba. Thank you. Grazzi. Vosotros, o sea, ustedes saben perfectamente. Tafu illi il-presidenza wara li tkun semmat lill kummissjoni u l-petizzjonanti li mhux qiegħed magħna wara li eh, semmat il-membri tal kumitat dejjem tipprova tkun eh, ġusta u meqjusa peress li l-PPE talab li nagħlqu il-petizzjoni u s-soċjalisti jridu li din titħalla miftuħa peress li memħat iktar li qed jitlob xi ħaġa mill- mill-partiti oħrajn aħna rridu li kunem kondizjonijiet indaq tal da kolla li jipprovdu ta' mi ta' telekomunikazzjoni. U rridu koll li dawn il se ikunu siguri, aħna niproponu illi nalqu din il-petizzjoni għaliex il-Kommissjoni impenjat ruħa illi il- tħares il-sigurtà ċibernetika u li tagħti kondizjoniet indaqs il-fornituri kollha li opera fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk nissa nistgħu ngħaddu għal punt 20 li hija petizzjoni 1151 tal-2018 imresqa minn Holger Wagner ta' ċittadinanza Ġermaniża dwar reviżjoni xjentifika indipendenti tar riski ta' saħħa dokumentati tal-kampi elettromagnetiċi u talba biex tiġi proposta t tnedija tal-5G il-petizjonant mhux jataw imma jiena nixtieq nagħti issa l kelma lill-Kummissjoni eh, mill-Dipartiment Sante. Grazzi ħafna, Signora President, għall opportunità illi natikom taqsira tal-pozizjoni tal komissjoni L-ewwel net irrid ngħid li l-artiklu 168 ta' Trattat tal-Lisbon electromagnetic fields for public health concerns. Despite this uh, limited competence, the Minkejja l-kompetenza limitata, il- Kommissjoni proponiet limiti għal konsil fl-1999 u l-rakkomandazzjoni tal-konsil 99-519 imma din ir-rakkomandazzjoni mhijiex vinkolanti fuq l-istati membri. Għanna żewġ rapporti ta' implementazzjoni u minn dawn ir-rapporti sirna nafu li l-istati membri applikaw dawn il-limiti u ċerti stati membri saħansitra għandhom limiti iktar baxxi sa 10 darbiet iktar baxxi minn dawk indikati fir-rakkomandazzjoni. Din ir-rakkomandazzjoni hija bbażata fuq il-gwida tal-Kummissjoni Internazzjonali fuq il- eh, jiġifieri l iknerp edha bħalissa tagħmel rieżami il-konsultazzjoni pubblika fuq eh, inalqet fil-2018 u sa fejn nafu aħna il-linji gwida ġodda u riveduti intbatu lil Scientific Journal u bħalissa qed jiġu riveduti u daqstant dalwaqt jiġu publikati la darba dawn il-linji gwida l ġodda jkunu disponibbli għall pubbliku l-Kummissjoni terġa' tara kif inhi s-sitwazzjoni u hemm żewġ possibilitajiet. Dan blajnuna tal-Kumitat Xjentifiku fuq is-saħħa u eh, riski ambjentali u riski emerġenti li diġà ġie konsultat fl-modi u hemm ukoll possibilità li nikkonsultaw il-mekkanizmu għal pariri xjentifiċi dan irrikjedi iktar żmien imma hemm nies u rif eh, ferxa madwar l-Ewropa li jistgħu jagħtu opinjoni xjentifika verament ta' min iserraħ fuqha. Il-Kumitat Xjentifiku ta' bosta opinjonijiet fil-fat 5 l-aħħar wieħed fil-2015 u hemm tliet konklużjonijiet importanti li huma miġbura hawnhekk il-Kumitat aċċetta il-limiti illi rrakkomanda il kunsill għalli dawn għadhom validu għal ħarsien tas saħħa pubblika madwar l-Ewropa. Madana kollu Waħda mill-konklużjonijiet eh, mill-ħuqa hija li hemm bżonn li jkun hemm iktar riċerka eh, kwalifikata. F'din il-petizzjoni saret kritika jew eh, biex ngħidlek allegazzjoni li x-xogħol tal-Kumitat Xjentifiku mhuwiex imparzjali u għalhekk il-letteratura xjentifika li intażlet għal din l-opinjoni intażlet eh, mhux eh, b'mod imparzjali. Aħna għandna regoli dwar il-konflitt ta' interess tal-membri tal dan il-komitat u diġà kien hemm każ ta' imparzjalità allegata li tresqet għall-attenzjoni tal-Ombudsman Ewropew li mbagħad wara li eżaminat id-dossier għatata li l kummissjoni applikat prattika amministrattiva tajba f'dak il-każ. Mela, nagħlaq billi ngħid u nressaq xi ftit mill-argumenti li eh, fuq l-evalwazzjoni tar riskju l-ewwel nett il-linji gwida u eh, il rakkomandazzjoni tal kunsill japplikaw diġà l prinċipju ta' prekawzjoni għaliex hemm fatturi ta' sigurtà sa' 10 darbiet tal ħaddiema u 50 darba għall membri tal-pubbliku. Ġifieri il limitu ta' espożizzjoni illi huma stabiliti fir rakkomandazzjoni huma 50 darba iktar baxxi minn dawk li għabbażi tal prova u għarfien xjentifiku attwali għandhom effetti bioloġiċi fuq il-tessuti umani. Il-teknoloġija 5G ġdida tuża frekwenzi simili għal 4G, ġifiri frekwenzi, faxex ta' frekwenza huma l-istess huma koperti wkoll mir rakkomandazzjoni u mill-linji gwida il-ċelloli żgħar li se jintużaw fil-teknoloġija 5G um, ehm, jintużaw jekk ikun hemm komunikazzjoni tal-messaġġi, ġifieri m'hemmx emissjoni kostanti u għalhekk m'hemmx espożizzjoni kostanti. Mbagħad ir-riċerka fl-Awstralja uriet li anki fejn l-ambjenti ta' komunikazzjoni bil-5G jaħdmu bisħiħ u f'kapaċità massima nies huma esposti għal livell li huwa inqas minn wieħed fil-mija tal-limiti ta' esponiment illi huma indikati fir-rakkomandazzjoni hija l fema tal-WHO li l-utenti jistgħu jillimitaw l-użu tal-mobiles tagħhom li huma għajn ewlenija tal- l-esponiment billi jużaw il-headphones meta jibatu eh, l-SMS u jkun għadin ċemplu il-mobiles bekk ikun joffru inqas esponiment un bat irridu nqisu wkoll il-benefiċċji li wieħed jista' jikseb mill-applikazzjoni tal-networks u t teknoloġija 5G, pereżempju għat-tamir elettriku. Għalhekk, Biex nikkonkludi, il-Kummissjoni hija tal-fema li x-xogħol tal-Kumitat Xjentifiku huwa imparzjali hemm regoli stretti li hu qed jiġu applikati. U għalhekk dawn l-allegazzjonijiet ma jistgħux jittieħdu bis-serjetà u l-Kummissjoni kif skont it-talba tal-petizzjonant se tuża l mekkaniżmu xjentifiku l kumitat Xjentifiku biex jerġgħu jagħmlu eh, rieżami dettaljat tal-letteratura xjentifika. Sur Vince, grazzi, jena sen kompli san Irridu noqodu attenti ħafna, irridu fil-fat noqodu b'sebajnejn għaliex man man illi il-teknoloġija tiżviluppa nistgħu naraw ukoll illi hemm żvilupp kostanti, kontinwu eh, u rridu noqogħdu attenti għall-ambjent u anki għas-saħħa tal-bniedem. Ovvjament il-lan ta' din il-petizzjoni mhuwiex li nitfu xi dubju dwar l-utilità tat teknoloġija 5G il-għan ta' din il-petizzjoni huwa sempliċement illi npoġġu fuq il-mejda kwistjonijiet ambjentali u marbutin mas saħħa Jiena nixtieq nirringrazzja lir rappreżentant tal kummissjoni għat-tweġiba illi u l-ispjegazzjoni illi tagħna qed naraw li l-rappreżentant tal kummissjoni ispira ruħu mir-riżultati xjentifiċi. Dak li rridu naraw u niżguraw huwa li la darba in-networks tal-5G jkunu installati u biss wara li nkunu nistgħu naraw x'inhuma l-effetti ta' dawn in-networks 5G fuq is-saħħa tal-bniedem. Issa aħna qegħdin fażi ta' tejjija u eh, wara la darba t teknoloġija tkun qed tiġi użata huwa biss f'dak il-mument minn dak il-moment il-qoddim milli nkunu nistgħu eh, naraw x'qed jiġri u nagħmlu l-istudji ġifieri jiena naqbel mal-petizzjonant li eh, qal li hemm bżonn li nanalizzaw l-effetti li din it-teknoloġija se jkollha fuq is-saħħa tal-bniedem imma bħalissa aħna qegħdin fażi waħda ta' proċedura twila ħafna u kif qal ir-rappreżentant tal-Kummissjoni eh, l-analiżi u l-pożizzjonijiet ta' tiridu jkunu infassla fil-fema tiegħi dak li għandu jagħmel kumitat tagħna huwa li jħallija miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi. Sur Saliba, L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għall-analiżi dettaljata u l-preżentazzjoni li eh, tawna ta' l-aħħar żviluppi f'dan il-kuntest, jiġifieri s-saħħa pubblika hija ta' priorità u ta' importanza kbira għalina lkoll alla volja kif qalet il-Kummissjoni stess fir rigward amministrazzjoni tajba u l-imparzjalità ta' riċerka xjentifika u l-analiżi li tressaq il kummissjoni m'hemm ebda dubju dwar l-integrità tagħhom u dan ġie konfermat mill-Ombudsman u kif qal ukoll ir-rappreżentant tal kummissjoni nista' ngħid li l-kwalità tar riċerka dwar l-effetti tan-networks 5G fuq iċ-ċittadini għada mhijiex konklusiva. Għalhekk jiena nemmen li din il-petizzjoni għandha titħalla miftuħa u illi għandna nibatuwa wkoll il kumitat MV għall-opinjoni tagħhom. Grazzi. Naħseb illi għad baqa ħafna xisir. Għaliex din miex kwistjoni ta' komitat internazzjonali li huwa indipendenti Jiena hawnhekk qed nitkellem dwar l-iknirb li huwa lobby privat u huwa kollox ħlif indipendenti dan. Fil eh, faqsir żmien se noħroġ dokument fejn nispjega l-konflitti ta' interessi tal-membri differenti ta' dan il kumitati jew Kummissjoni Internazzjonali. Kulħadd eh, jista' jistaqsi wkoll nifsu minn fejn jiġu l-opinjonijiet li ikunu infasla mill-membri tal-knirb. Jiena wkoll rajtu r rapport jiena wkoll speċjalista u naf li numru kbir ta' xogħlijiet illi urew l-effetti negattivi ta' din it-teknoloġija eh, twarbu u li hawnhekk għaw Eh, taħlita ta' kollox, pereżempju l-konsegwenzi fuq id DNA. Ħafna eh, studju u rewna illi eh, hemm ċelluli biex ngħidlek rotob biex ngħidulhom hekk. Imma ir rapport ħallat iż-żewġ tipi ta' ċelluli u għalhekk ir-riżultati mhumiex eżatti il-riċerka għadha ma spiċċax il-prinċipju ta' prekazzjoni ma jinteressanix għalhekk m'hemmx għalfejn nieħdu azzjoni imma le l-affarijiet mhumiex daqshekk sempliċi fl-aħħar paragrafu ta' tweġiba tal-Kummissjoni jiena għandi dubji serji dwar dan għaliex mhuwiex minnu illi il-raġġi jonqsu bil-5G fl-Istati Uniti il-livelli għal mobile zadda għadda minn zewċ watts għal 20 issa fil-metna għaw il-5G kunem hemm bżonn ta' inqas enerġija imma hemm ferm aktar eh, bit mill-li bħalissa qegħdin naraw u nifmu għal frekwenzi irridu nagħmlu distinzjoni għal 5G se jkun hemm bosta frekwenzi differenti, mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettall, imma ħaġa waħda hija ċerta illi l-iknerb hija jiddefendi dogma illi aħna irnexxilna nipprovaw illi hija hemm xi ħaġa li tmerja kompletament. L-iknerb ngħid illi hemm biss eh, effetti termiċi minn dawn ir-raġġi imma eh, Kien hemm bosta xogħlijiet xjentifiċi illi gidbuha din il-konklużjoni. Aħna għandna prova tal-konsegwenzi negattivi tal-valuri limitu tal-lum u aħna dana diġà provajnieħ eh, is-sena li għaddiet wara xogħol li sar minn aġenzija uffiċjali tal-Gvern Amerikan. l istudju NTP illi għamlu, fejn għamlu es esperimenti fuq il-firin u r-riżultati eh, u rew u rew illi hemm livell oli ta' raġġi u il-Sinjor Pekoċi seta tagħmlet l-istess eh, esperiment fl-Italja, riżultati huma identiċi u għalhekk id-data xjentifika hija ċara il-valuri limitu tal-lum huma diġà f'livelli illi qegħdin jamluna l-ħsara u għalhekk jiena naħseb illi għal dawn ir-raġunijiet il-petizzjoni għandek titħalla miftuħa. Grazzi, jiena xtaqt nitkellem mhux bħala president tal kumitat imma bħala membru u rrid nagħmel eh, żewġ mistoqsijiet lill-Kummissjoni fuq eh, din il-petizzjoni xtaqt nitlob nistaqsi lill kummissjoni jekk hemmx riżultati il survinze tkellem fuq it-teknoloġija l-ġdida, imma rridu noqogħdu attenti u rridu nanalizzaw bir-reqqa l-effetti li dana ikollha eh, fuq il-saħħa tal-bniedem it-teknoloġija l-ġdida, issa rrid nistaqsi hemm riżultati konklusivi li l-esponiment meta ikun verament qed jintuża bisħieħ il-5G mhux se jeffettwa nies eh, li huma vulnerabbli bħal pereżempju it-tfal. Mbagħad mistoqsija oħra li xtaqt nagħmilek. Il-Kummissjoni dana biex verament neliminaw kull dubju. Il-Kummissjoni Iva, ovvjament, ir rakkomandazzjonijiet tal-Konsil mhumiex vinkolanti fuq l-Istati membri, ma l-Kummissjoni tista' tmur lura biex teżamina l-Kummissjoni la darba jkun hemm il-linja gwida, linji gwida ġodda tal-iknirb eh, imma l-Kummissjoni bħalissa fuq il-5G l-unika ħaġa li qed tagħmel hija tistenna li joħroġ ir-rapport tal-iknirb u xek. Fimt sew? Dawk huma żewġ mistoqsijiet li nixtieq li tweġibli. Iva, grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Fuq l-ewwel waħda din hija verament ta' natura xjentifika u l konsulenti xjentifiċi tagħna waslu għal konklużjoni li sa issa għabbażi ta' provi xjentifiċi li hemm sa issa m'hemmx provi ċari illi membri speċifiċi tal-pubbliku jew gruppi ta' persuni vulnerabbli huma effettwati fil minn effetti negattivi fuq is-saħħa ta' din it-teknoloġija. Sakemm il-limiti stabiliti fir-rakkomandazzjoni jibqgħu jkompli jkunu osservati kif għattilkom diġà aħna għandna ftit li xejn ta' provi dwar din it-teknoloġija l-ġdida li x'għandna ma nistawx għal issa nagħmlu studju epidemioloġiku għaliex din il- il-teknoloġija mhix qiegħda tintuża għalissa. U fuq it-tieni mistoqsija, iva peress li għadbaqa biss ftit ġimgħat Eh, li se joħroġ dan ir-rapport eh, diġà intbat lil ġurnal xjentifiku Health Physics is-sena li għaddiet intbat u aħna qed nistennew sempliċement li dan jiġi publikat minn mument għal ieħor. Issa, edin eh, naraw xlaħjar li namlu jew li konna konsulta mal-Kumitat Xjentifiku jew inkella il-konsulenti il xjentifiċi dinja bis kwistjoni ta' ġranet jew fil-massimu ġemat. Għalhekk jekk ma fimċ ħażin inti għat illi mm, il, fil-parametri kollox huwa tajjeb u ma sara. ħsara imma il-teknoloġija mhix qiegħda tintuża issa, jiġifieri meta din tkun qiegħda tintuża bisħieħ se jkollha xi effett fuq gruppi vulnerabbli bħal tfal żgħar. Għalhekk iva nifhem li għalissa maħniex qegħdin nevalwaw l-effett fuq gruppi vulnerabbli għaliex eh, il-teknoloġija mhix qiegħda tintuża bisħieħ u l-Kummissjoni qiegħda tistenna il-rapport ta' l-IKNIRP biex imbagħad tara x'inhuma verament l-impatti fuq il-saħħa tal-bniedem eh, la darba tibda tintuża t-teknoloġija. Jiena eh, qed nagħmel dal-mistoqsijiet għaliex dan huwa suġġett verament tekniku u l-Presidenza tittieħu eh, deċiżjoni, ġifri ma nistax sempliċement illi inħalliha miftuħa, imma rrid nieħu deċiżjoni oħra partijek. Jiena verament ma tantx nifhem f'dawn l-affarijiet. Iva, fil-fat ħajkun hemm eh, valwazzjoni tar-riskju ġdida l ħassir fuq il-linji gwida la darba jis jintemmu ir-reviżjonijiet. Imma din hija xi ħaġa li qed nistennewha fil-ġimgħat li ġejjin. Mod parallel taħt eh, programmi ta' riċerka differenti, il-Kummissjoni diġà qiegħda tappoġġa bil-kbir ir-riċerka fuq l-effetti tal-kampi eh, elettromagnetiċi u din hija eh, programm ta' riċerka li diġà eh, jaqa taħt il-programmi ta' riċerka imma ħajkompli anka fil ġejjini ċertament. Tajpis, grazzi ħafna, grazzi tal-kjarifika, mela wara li smajtu l-Kummissjoni, wara li smajtu l-membri li tkellmu fuq dan il-punt fejn il-membri kollha ta' din il-Kummissat kemm tal-PPE kif ukoll tal-ħodor tal-Buni biex inħallu miftuħa din il-petizzjoni, il-proposta tal-Presidenza hija li nżommu miftuħa din il-petizzjoni nitolbu l-Kummissjoni li tibatinna Meta jkollkom din l-informazzjoni li tżommuna informati dwar ir-rapport tal-iknirb eh, li għandu joħroġ dal-waqt, kif ukoll ir-rapporti li intom tagħmlu, ir-rapporti ta' impatt, il-kubitat xjentifiku, tar-riski, minħabba eh, li l-irknib ħajkunu qegħdin jagħmlu fuq l-impatti kif ukoll li tgħaddunna l-informazzjoni aġġornata fuq il-programmi tal-Kummissjoni ta' din it-tip ta' teknoloġija. Jien qed nifhem li l-Kummissjoni minn dawn il-programmi ta' investigazzjoni u riċerka fuq din it-teknoloġija eh, għalhekk nixtieq nitlob lill kummissjoni mhux biss ir-rapport tal- l-ikner aġġornat imma wkoll studji ta' impatt li qegħdin tagħmlu fuq il-popolazzjoni ġiri jiġifieri mhux biss vulnerabbli imma il-popolazzjoni ġenerali fuq il-5G kif ukoll il-programmi li l-Kummissjoni qed tagħmel fuq il-5G. Eh, u anka peress li il-grupp ta' soċjalisti talbu u koll, eh, aħna ħanaddu din il-petizzjoni kollha l-Kummissjoni, il-Kumitat Envi biex ikollhom l-opinjoni tagħhom fuq dan il-suġġett għaliex hija huwa l-Kumitat li żjed kompetenti għax għandu x'jaqsam mas-saħħa ehm, u l-ambjent. Issa ngħaddu għal punt li miss. petizzjoni Eh, prezentata minn eh, persuna Spanjola fuq ir-regolament tal-konsum eh, tal-kannabis. Għandek 5 minuti nilqa kissa għandek 5 minuti biex tispjega u u tippreżenta il-petizzjoni tiegħek kumbat naddi ngħaddi l kellema lill-Kummissjoni u li kull membri tal-dan il-Kumitat u mbagħad ikollok żewġ minuti biex tagħlaq. U nilqak hawnhekk f'din il-kumitat. Il-petizzjonija dik 477 tal-2019 ta' Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo. Iva, qed nitkellmu fuq l-użu tal-kannabis, regolamentazzjoni ta' dan. Fi Spanja, dim il-Kongress tad Deputati, kien hemm eh, talba għal inizjattiva leġislattiva biex ikun hemm sigurtà protenzjoni difiża tal-drittijiet fundamentali għal dak li huwa il-konsum ta' drogi ħajkun tiltaqgħu quddiem il-kumitat imħallat e, kif ukoll ħajkun hemm e, analiżi tal-liġi 17 u dan jista' jiftaħ il-possibilità għal kwalità ta' ħajja aħjar għal ehm, pazjenti li għandhom ehm, mart partikolari u jistgħu jtejbu il-kwalità ta' ħajja. Ehm, aħna rridu nmorru minn konsum leċitu għal konsum eh, kontrollat, irid jintuża b'mod mediku. Kif ukoll dan qed joħloq l-Aġenzija Spanjola li titkellem dwar il-protezzjoni u difiżi, difiża ta' persuni li E, jikkonsmaw din tip ta' droga. Ir-reġistrazzjoni tal-sistema ġuridika tagħna ħat ikkonsidra wkoll l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea u taħdem flimkien mal-Unjoni u l-Amministrazzjonijiet Nazzjonali sabiex ikunu nistgħu nirregolaw id-difiża ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini. Ir un poquito más despacio, así le, le pondremos fácil a los servicios de traducción de la Cámara. Gracias. Perfecto, por supuesto. Lo fine della Lan tal-Aġenzija Spanjola sabiex nirregolaw l-sigurtà, protezzjoni u difiża ta' ċittadini brabta mal-amministrazzjonijiet pubbliċi u ħajkollhom bħala għan l-appoġġ xjentifiku għal riċerka u l-investigazzjoni ta' prodotti li ġejjin mill-kannabis jiżviluppaw programmi bbażati fuq il-taħriġ mediku tajjeb kif ukoll ħaj jippromovu aħjar għarfien aħjar tal-użu tal-kannabis. Speċjalment wara li kien hemm falliment fl-użu eh, u fl-investigazzjoni ta' dan it-tip ta' użu ħajkun hemm protokolli li garantixxu lil pazjenti jkollhom aċċess adekwat għal terapija speċifika. U aħna din l-informazzjoni li għandna hija ġejja minn eh, minn investigazzjonijiet li saru qabel. B'dan il-mod aħna ħajkonna differenza bejn il-konsum li huwa terapeutiku u le minn Spanja ħajkonna ir-riżorsi għall-importanza tal-bżonn ta' unifikazzjoni tal-prodotti li fihom medikamenti e, eh, fil-kannabis u nġildu kontra mentalità li ilha teżisti għal aktar minn 70 sena. Eh, din il-parti, ġviri li jikonna eh, eh, odot mill-perspettiva ta' ċittadini li għandhom problemi għal konsum fil-żożija tagħhom, fil-ħidma, fil-problemi ta' saħħa jew kella problemi ġudizzjari. L-Aġenzija Spanjola ħajkollha dispożizzjoni ta' a dispożizzjoni ta' ġenti kwalifikati bilan li jiżviluppaw miżuri fil-moment li jiġu biex jidentifikaw id-deterjorament ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini li qed jibbażaw l-istudji studji tagħhom taħt l-impatt tal-kannabis u l-applikazzjoni ma tiffavorixxix bl-ebda mod il-networks ta' traffiku ta' e, drogi u lanqas ma jkontribwixxu għall-espansjoni tagħha u dawn l-attivitajiet illeċiti jisiru attivitajiet regolati u il-valuri ta' ċittadini jirġaw jingħataw lill uffiċjali nazzjonali u jbidlu l-immaġni ta' fiduċja tat traffikanti minn eh, eh, għal tobba u terapewti. Sabiex ikun hemm trasformazzjoni sħiħa tal-konsum. L-isforzi tagħna jridu jiffukaw fuq il eh, nieħdu lura l-fiduċja tal-minorenni u taż-żgħażagħ li edin jaraw fil-konsum tal-kannabis forma ta' eh, ta' divertiment jew inkella il-gruppi vulnerabli li huma iż-żgħażagħ li Eh, bil-konsum tal-kannabis qed isibu mod kif jiġbru l-attenzjoni ta' ċentri soċjali. L-edukazzjoni ta' zazah tagħna u li ngħidulhom il-valuri eh, promossi mill-amministrazzjonijiet għandha tkun ta' priorità għal kull aġenzija nazzjonali kif ukoll Ewropea sabiex il-valuri fundamentali li għandna bħala ċittadini jkunu mm, gawduti b'mod sħiħ Hemm bżonn li niftakru li l-maġġoranza tal-utenti li jmorru fiċ ċentri ta' ta' disintossikazzjoni huma persuni li jiġu imbibawta hemmhekk eh, mill-ġudizzjarja biex ikollhom riabilitazzjoni biex itaffu l-kundanna u jistgħu jmorru kontra l-interessi ta' gruppi vulnerabbli li jikkunsmaw il-kannabis u li jmorru f'dawn iċ-ċentri minnaħa tal-familja jkunu qalulhom il-familja jew ikella x-xogħol jew ikella jifaċċaw ir riperkussjonijiet tal-falliment tal-fiskalizzazzjoni tad-drogi. għandek bżon tala għalix diġa bis minuta u trid titkellem ħafna iżjed bil-mod għalhekk jekk tista' tala mela fuq dan kollu li tkellimna fuq l-użu u l-konsum tal-kannabis il-proċess tal-liġi tal-liġi 17 tal-1967 eh, għanna bżon noħol noħolqu Aġenzija Ewropea li zom il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea taħt l-istess ċirkolu li jirregola l-użu u l-konsum tal-kannabis. Grazzi. Grazzi issa Edith Hoffer. Grazzi ħafna u grazzi wkoll l-Sur Zarano Hidalgo għal petizzjoni tiegħu fuq din il-kwistjoni, aħna ovvjament konxi ta' din il-kwistjoni, diskussjonijiet madwar il-kannabis, kemm jekk qed nitkellmu fuq użu mediċinali jew ta' rekreazzjoni. U ħanaddi il-kelma lill kollega tiegħi Agnes Matura wara jiena xtaqt insemmi żewġ punti prinċipali L-ewwel waħda hija il-konvenzjonijiet internazzjonali fuq id-drogi wkoll jitpoġġew fil-liġi Ewropea u jgħidu li id-drogi huma definiti bħala dawk is-sustanzi li huma koperti minn taħt iż-żewġ konvenzjonijiet waħda tal-1969 u waħda tal-1971 u l-kannabis tinsab f'dawn il-konvenzjonijiet mela hija illegali għalhekk hija kontrollata taħt il-konvenzjoni imma wkoll kontrollata mill-liġi Ewropea. Jeżistu xi eċċezzjonijiet waħda hija għal użu mediku kif ukoll għal skopijiet xjentifiċi, imma anka il-pjanta tal-kannabis tista' tintuża għal skopijiet ta' industrija u ortikultura. Nixtieq ngħid ukoll l-approċċi tal-istati membri għal kontroll ta' drogi hija huma differenti ħafna jużaw kompetenzi fuq il-politi, anzi il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fuq id-drogi hija naqra limitata u sissa il-kompetenzi tal-istati membri huma konformi mal-konvenzjonijiet, ġviri l-ebda stat membru sissa mal-legalizza il-kannabis għall-użu ta' divertiment, imma hemm approċċi differenti fuq l-użu mediċinali għalhekk nixtieq ngħid lilkom fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea palissa qiegħda teżamina l-Istrateġija Ewropea fuq id-drogi. Aħna għandna strateġija li ilha għaddejja mill-2012 sa l-aħħar ta' din is-sena fil-fatt, għalhekk jekk għandkom xi interess fuq din il-kwistjoni aħna nixtiequ l-kontribuzzjoni tagħkom kif ukoll l-impatt tal-petizzjonant fuq din il-kwistjoni hija disponibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk din ukoll hija kwistjoni li qegħdin narawha, imma ovvjament il-Kummissjoni Ewropea meta jkollhom il-proposta jew kwalunkwe eh, proposta li jagħmlu fil-qudiem eh, trid tkun skont il-konvenzjoni Mela, eh, issa ħat ispieganna il-kollega tijaj eh, fuq il-kannabis għal użu mediku. Iva, nishtiq nispiega il regoli dwar il- Kannabis farmaceutika fl-Unjoni Ewropea għanna għafas regolatorju b'saħħtu għal prodotti li huma ippreżentati li jittrattaw il-mart. E, Bażikament, mediċina bbażata fuq il-kannabis taqa' propju f'dan il-qafas regolatorju memlebda l-ebda raġuni għal fej għandu jkonna eccezzjoni, la darba prodott jiġi prezentat biex jindirizza marda pal dawk bazati fuq il-kannabis memx bżon li l-kumpanija tippreżenta anzi hemm bżonn li jkun hemm informazzjoni li juru li il-prodott il huwa sigur, effiċenti u fil-fatt qed jitratta dak li hemm miktub li qed jitratta. Jien ma naħsibx huwa possibbli li jkollna prodotti taħt il-leġiżlazzjoni farmaceutika li ma jistgħux jużaw eh, juru eh, sigurezza, effiċenza u kwalità. Sal-lum hemm żewġ mediċini bażati fuq il-kannabis fl-Unjoni Ewropea u dawn huma għat trattament ta' mart serju bħal l-epilessija eh, u l-spazmi tal-muskoli. U dan juri li il-leġizlazzjoni hija possibbli li dawn il-prodotti jitpoġġew fuq is-suq. Issa dwar aħna semmejna ir-regoli jew ir-rwol ta' aġenzija potenzjali bla poċ ta' lema ir-rwol hawnhekk huwa li tevalwa s sigurezza u l-effiċenza għal Eh, trattament effiċenti ġviri kienem medicina li ġiet evalwata minn EMA u mbagħad evalwata wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nispeċifika wkoll il-klassifikazzjoni ta' prodotti għal kompetenza tal-istati membri, ġviri stati membri jiddeċidu jekk prodott ibbażat fuq il-kannabis jaqax taħt dik il-leġiżlazzjoni jew le. U fl-aħħar l-istati membri jistgħu wkoll jiddeċidu li l-leġiżlazzjoni formali miex tajba u li jekk ikun hemm xi bżonn partikolari nkunu nistgħu nagħmlu deroga mir-regoli tal-leġiżlazzjoni farmaceutika għalhekk għall-użu ta' kompassjoni u għabbażi tal-opinjoni ta' professjonisti ta' saħħa jista' l-Unjoni Ewropea tista' tippermetti l-użu ta' dan it-tip ta' prodott bbażat fuq il-kannabis imma dejjem eh, bla poċ sħiħ ta' ehm, professjonist li jaħdem fil-qasam tal medicina lil ehm, pazjent partikolari. Għalhekk aħna nemnu li l-leġiżlazzjoni farmaceutika hija tajba meta jkollok prodott ibbażat fuq il-kannabis li jiġi autorizzat għal pazjent jew inkella li jkun hemm deroga li l-istat membru jkun jista' juża sabiex ikun hemm ċertu kontroll min-naħa tal-pratikanti l professjonisti tal-kura tas-saħħa fuq l-użu ta' dan il-prodotti. U kien is-serġi semma msemmi wkoll li forsi jkun hemm il-possibilità li l-istati membri jedukaw iż-żgħażagħ jgħinu l-żgħażagħ U jinu ukoll xtaqt neċċara li l-organizzazzjoni tas sistema tal-kura tas saħħa hija kompetenza ċara tal-Istati membri għalhekk Spanja tista' tiddeċidi kif iridu jorganizzaw is-sistema tal-kura tas saħħa fit-territorju tagħhom. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l sur Saliba. Jiena nemmen li meta niġu għas CBM Hemm bżonn li aħna nofru u anka jekk hemm ċertu problemi għal dawk li huma l-kompetenzi f'dan il-qasam, speċjalment dwar id disponibilità ta' ċertu drogi fis-suq ta' kull stat membru. Jiena nixtieq infakkar ukoll eh, riżoluzzjoni li ġiet approvata minn dan il-Parlament fit-13 ta' frar ta' sena li għaddiet li talbet l istati membri kollha biex jerġgħu jikkonsidraw il-leġiżlazzjoni tagħhom fuq l-użu tal-mediċina bbażata eh, fuq il-kannabis meta ir-riċerkaturi li <coughs> l-effetti ma jistawx jintlaħqu minn mediċini oħra komuni. Għalhekk jien għalija irridu nżommu din il-petizzjoni miftuħa nistennew informazzjoni oħra mill-Kummissjoni kif ukoll nafsu sabiex ikonna armonizzazzjoni f'dan il-qasam sabiex il-pazjenti madwar l-Ewropa li jistaw wkoll jibbenefikaw mill-effetti pożittivi li l mediċina bazata fuq il-kannabis jista' jkollha biex innaqsu l dbatija tal-pazjenti tagħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sir Vincenz. Jiena wkoll nixtieq nibda bir-riżoluzzjoni li l-Parlament Ewropew adotta fil-bidu tas sena li għaddiet fuq l-użu tal-kannabis għal eh, skopijiet medicinali li jitlob li l-istati membri sabiex jirġaw jikkonsidraw leġizlazzjoni tagħhom meta in-riċerka xjentifika turi li l-istess effett ma jistax jintlaħaq bl-użu ta' mediċini ordinarji li m'għandhomx effetti ta' li wieħed isir dipendenti fuqhom. Jiena nista' nara li l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt għamlet ħadet approċċ estensiv fuq dan is-suġġett imma minkejja dan din hija xi ħaġa li għata kompetenza tal-istati membri għalhekk jiena ma narax kif nistgħu noħolqu e, qafas ta' armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni. Għalek fisem il-grupp tal-PPE aħna kieku nippreferu li din il-petizzjoni nal-uwa. Grazzi. Issa l-petizzjonarju għandu żewġ minuti biex jala il-petizzjoni. Grazzi ħafna jiena kun nixtieq ngħid li fl-2015 kien hemm rapport li qal li l-leġislazzjoni tal-drogi falliet u kien hemm qafas dan il-qafas f'Marzu tal-2019 Eh, ħareġ mill-Unjoni Ewropea mm, riżoluzzjoni mhux vinkolanti fuq livell nazzjonali u kien hemm talba sabiex l-istati membri isemmu pereżempju eh, jinnominaw eh, persuni li joħolqu aġenziji nazzjonali sabiex kull membru u kull dar tingħaqad mal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Unjoni Ewropea u jagħmlu dak li jagħmlu permezz tal-pajjiżi eh, tagħhom. Ħamsa sitt membri minn kull eh, aġenzija jingħaqdu sabiex jieħdu deċiżjonijiet vinkolanti għall-Unjoni Ewropea tal-nazzjonalitajiet tagħhom. Il-pajjiżi membri ħadu, kull pajjiż membri jieħu deċiżjoni tiegħu imma flimkien ma eh, destilazzjoni, ġifiri regolamentazzjoni li natu riżultat li l-persuna edin batu minn eh, Mart ar, eh, ma jkunem din li jidru li muxet jihdu dawn bħala farmaceutiċi. Grazzi ħafna tal-li kont prezenti wara li smajna l-petizjonarju, wara li smajna u koll il komissjoni wara li ismajna il-membri tal-gruppi parlamentari klienti tafu il-petizzjonarji huma ġodda x'daqnu l-ewwel darba li edina u aħna dejjem nippruvaw nieħdu d-deċiżjoni anka għabbażi tal-votazzjonijiet u dawk li jirrappreżentaw il-gruppi parlamentari li huma preżenti hawnhekk fejn il-membri tal-grupp popolari xta eh, jala il-grupp tal mem il eh, soċjalisti u jizommu miftuħa. Għalek il-proposta tal-presidenza Għabbażi ta' dak li qalet il-Kummissjoni li huma biss l-istati membri li jistaw jilleġizlaw fuq dan. Irridu nżommu f'moħħna li l-Unjoni Ewropea tippermetti li jkun hemm fuq il-kannabis terapeutika u ma ninsewx li l-Unjoni Ewropea immarkat il-pożizzjoni tagħha ġuri proposta b'riżoluzzjoni fej Fit-13 ta' frar tal-2019 il-Parlament Ewropew ippropona eh, riżoluzzjoni dwar dan. U l-proposta tal-presidenza hija li fil-fatt nalqu il-petizzjoni għax m'għandniex il-kompetenza ma ninsewx li il-Kummissjoni diġà iddikjarat x'inhi il-kompetenza tal-Istati membri. U l-Parlament kien imħasseb dwar dan is-suġġett u wara il-kompetenzi hemm proposta ta' riżoluzzjoni sabiex napprovaw l-użu ta' eh, tal-kannabis għal anijiet terapeutiċi. Aħna minnaw il-Parlament ħajprova jaħdem sabiex da, fuq dan is-suġġett imma m'għandniex kompetenzi. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak għall preżenza tiegħek u għandek it-tweġiba tal-Kummissjoni. Grazzi. Naddu għal punt 22, erba petizzjonijiet 18 barra 2019 y 435 barra 2019. Todas ellas... Ah, Li huma 1124 tal-2015, 18 tal-2019 u 435 tal-2019. Dawn huma minn petizjonanti Spanjol, Italjani u tal renju Unit, qed nitkellmu fuq il-prezz eh, dwar il-VAT Eh, fuq il-prodotti sanitarji tan-nisa, fuq l-abolizzjoni t-tneħija tal-VAT ta' 22% fuq il-ħrit u prodotti sanitarji kif ukoll eh, dwar it-taxxa fuq il-prodotti tan-nisa. Jiena naħseb li mawħat preżenti mill-petizzjonanti eh, naddi il-kelma mill-ewwel il kummissjoni Lil ġust u l-Sur Alvaro Oliveira. Ċegassa, signora Presidente, con su permesso alla Well, since there are no petitioners here today, Mawħat mill-petizjonanti illum hawnhekk, però infakru illi hawnhekk qegħdin tintalab illi titneħħa din it-taxxa kemm sejħa pink tax, it-taxxa roża. Taking a position here. They claim that there is an extra cost for women that they pay. Illi jider li jem eh, spiza nef addizzjonali għal nisa għal prodotti li huma poġija fis għal għan nisa illi huma li hemm differenza eh, minn dawk il-prodotti li huma impoġġiha fis-suq għall-irġiel. Dan jorbot ukoll mal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u anka il-kwistjoni eh, li hija marbuta ma' taxxa ħajndirizzawha il-kollegi minn DG T'Axud. Jiena nfakkarkom illi hemm id-direttiva tal-2004/113 li tipprojbixxi diskriminazzjoni diretta jew indiretta għal aċċess u l-fornitura ta' prodotti u servizzi. Pereżempju l-ewwel petizzjoni hawnhekk qegħdin inqisu effett ta' prodott li suppost huwa l-irġiel pereżempju eh, xafra biex taqxar il-leħja illi hija inqas għolja minn xafra li tintuża minn nisa għal raġunijiet tagħhom u jekk dan mhux każ ta' diskriminazzjoni, dan ikun il-każ biss jekk l-istess prodott huwa propost għal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 Grazzi ħafna, Sur President. Jiena hawnhekk qed nitkellem fuq id diskriminazzjoni, jiena raġel u qed nitkellmu fuq id diskriminazzjoni kontra n-nisa m'għandix eh, kollega mara li tista' titkellem dwar dan, dik hija realtà X'nistgħu ngħidu hawnhekk hemm direttiva tal-VAT tal-2016 barra 12 u fl-artiklu 8 u design kif ukoll fl-anness 3 għandhom lista ta' prodotti fejn tista' tiġi applikata din ir-rata tal-VAT. Il-prodotti illi huma f'din il-lista It is central products and some others Member States. Illi dawn f'dan il-lista tal-prodotti l-Stat membru jista' jiddeċidi li jagħmel varjazzjoni f'din ir-rata hija abbażi ta' deċiżjoni tal-Istat membru. Dak li qed tagħmel id-direttiva. Il-Kummissjoni Ewropea fi 18 jannar tal-2018 resqet proposta biex nerġgħu nikkonsidraw mill-ġdid dan it-tnaqqis tar-rata ta' VAT. U biex inkunu ċari, l-artiklu 98 il-fini tiegħu hija illi l-istat membru jistgħu japplikaw rata imnaqsa mill-minimu ta' 5% jiġifieri iktar baxxa wkoll mit-talba li saret waħda mill-petizzjonijiet. Din hija proposta mhux ħankunu nafu x'ħatkun ir-riżultat tad-diskussjoni fil-Kunsill. Għalissa ma jistax jiġi applikat ir-rata ta' 0 fil-mija tista però eh, tiġi applikata il-rata imnaqsa mill-istat membru jekk l-istat membru Tajjeb, grazzi ħafna, membri tal-Kumitat. Signora Sì, um, volevo solo... Iva, jena sempliciment ritnajt li din il-petizzjoni u ħadgost nara li kienu żewġ taljani li prezentawa. Hija petizzjoni illi trid tqajjem eh, problema illi jinħass minn ħafna ħafna pajjiżi Ewropej li diġà użaw il-possibilità ta' tnaqqis oħrajn le eh, fl-Italja Fortunatament Iva sar bl-aħħar budget ta' Novembru dan dirata tnaqset għal 5%. Forsi l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni ma tistax tagħti uh, indikazzjoni għaliex id-direttiva tagħti din il-possibilità imma tkun ħaġa tajba il-problemi tal-ugwaljanza huma ta' kulħadd tan-nisa u tal-irġiela imma nitlob illi il-Kummissjoni il kummissjoni tibbaċ il sinjalu tistieden l pajjiżi u tissuġġerixxi illi din il-pratika tajba li xoħu diġa ħaduwa issir pratika komuni għal kulħadd. Flimkien mal-suġġett ta' tampon tax jissemma wkoll il-problema ta' ħriqi ta' trabi li mhix xi ħaġa rilevanti il-tampon tax u il- tampons u il-ħriqi huma prodotti bżonjużi e, u jissejħu prodotti iġeniċi imma huma indispensabbli mela l-possibilità li nestendu din e, din il-tnaqis anki għal għal ħriqi ta' tfal li joħolqu dinja xaġa toħloq problema għal familji li huma eh, diġa mhux kom di finanzjarjament naħseb illi għandna nagħmlu xi ħaġa din hija xi ħaġa eh, li qiegħda fil-limbu bħalissa x'qed tissenna l-unanimità fil-Kunsill ma nimmaġinax illi se jkollna soluzzjoni minnhom għal għada. Jiena naħseb illi l-maternità u l-familja huma suġġetti importanti naħseb li s-suġġett tal ħriq tat-tfal huwa hija problema illi eh, verament inħass minn ħafna. Nisħaq fuq dan l-aspett u nissiedel il-Kummissjoni li jekk kienu possibbli Eh, tfakkar lill istati membri biex eh, jieħdu din dan il-pass għaliex huwa possibbli. Grazzi ħafna Sur Vince. Eh, grazie, grazie alla, kollega per questi. Nirringrazzja lill kollega għal dawn l-ispjegazzjonijiet. Naħseb illi hija ħaġa tajba li diġa għamlita u illi aħna bħala komitat nistaw naqblu Ma nafx jekk kan nixnal u jew inħallhom miftuħa din il-petizzjoni. Forsi aħjar inħalluha miftuħa ah, forsi aħjar nħalluha miftuħa naraw x'jaslinna mill-Kummissjoni. Imma son huma l-istati membri li jistgħu jagħmlu xi Again, we are in total agreement with... <coughs> Iva, aħna. Done by... Naqblu mal-kommenti ta' Patrizza Toja u aħna eh, nishti u palestendi li din il-petizjoni tinżam miftuħa. Ra Danuka. Yes. Is, signora Zanuka. Aħna u koll napoġġaw din il rakkomandazzjoni ġifiri li din tibqa miftuħa u nixtieq nismal mill-kommissjoni iktar risposti eżawstivi Ta' informazzjoni dwar l espressjoni ta' dan l-annes, hemm xi studji, forsi xi proposti fuq dan. Grazzi. Signor Kosa. L-Onorevoli Kosa. Nagyon rövid leszek. Egyetértek az előző hozzászólásokkal. Jiena naqbel mal-kellima ta' qabli u rrit eh, nisħaq fuq il-fatt li jidher ċar li il-persuni illi jafu xtajt il-liġi Ewropea jisu li dan huwa suġġett importanti u illi għandna nħallu miftuħa din il-petizzjoni. Jiena rrid eh, ngħid ukoll illi tkun ħaġa għaqlija li najdu billi dawn il-prodotti huma meħtieġa għan-nisa iva iżda rridu nevitaw li eh, naqgħu fin-nasba illi nagħtu iktar importanza lil ċerti gruppi pjuttost mill-oħrajn. Pereżempju, jekk aħna nieħdu l-eżempju ta' persuni li jgħixu b'diżabilità jew persuni oħrajn hemm bosta gruppi ta' persuni oħrajn illi jistgħu jitolbu miżuri biex eh, eh, titħares is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies għalhekk jiena nixtieq illi nżommu mat-triq tan-nofs hawnhekk bil-moderazzjoni. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni u lill-membri tal kumitat inħalluha miftuħa din il-petizzjoni u li l-Kummissjoni issa iżomna informati dwar id-deċiżjoni li jieħu l-Kunsill fuq id direttiva dwar il-VAT fuq dawn il-prodotti. Issa wasanna għal punt 23 ħanarek il-koordinaturi jistaw xituni daqqatit opinjoni dwar il-monitoraċ għal applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2018. Il-rapporter huwa l-Onorevoli Ruiz de Vesa li jgħat tard għaliex jgħat Spanja, kien Spanja u hemm ħafna mal-temp u allura it-titjira tiegħu se tasal tard. Issa jew is-sur Saliba jippreżentanna din l-opinjoni jew inkella nipposponu sa satejn u nofs imma tinsewx illi għal wara nofsinhar għandna lista twila ta' petizzjonijiet se nkunu jiġifieri vera stretti u dixxiplinati bil-ħin. Is-sur Saliba. On behalf of... Mela, fisem is-surru iż-defeza jiena sa naqra l-istqarrija tiegħu. Din l-opinjoni tissuġġerixxi numru ta' ideat għal dan il-rapport dwar l-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea tal-2017 u l-2018 il-tina ta' valur għal dritt ta' ċittadini li jagħmlu petizzjoni bħala strument eh, essenzjali tagħhom fiċ-ċittadinanza Ewropea kif ukoll mezz aċċessibbli u dirett biex jipprotestaw ksur tal-liġi Ewropea, l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea b'mod uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha hija kundizzjoni fundamentali għal l-applikazzjoni tal-istat tad dritt biex din tibqa' effettiva hemm żieda fin-numru ta' petizzjonijiet minħata taċ ċittadini fuq każijiet ta' ksur ta' stat ta' dritt. Fl-2018 kien hemm l-iktar eh, numru eh, oli iktar minn 3000 dawn anka inklużi eh, dawk kkawżati minn entitajiet subnazzjonali. Minħabba dawn it-talbit kollha jiena eh, tlabt il-Kummissjoni għall investigazzjoni dettaljata dan it-test għandu iktar trasparenza fir-rapport tal-2018 u fl-istess ħin bħalma eh, qegħdin ngħidu jidher illi Eh, ħafna każijiet fejn il-Kummissjoni ma tiftaħx investigazzjonijiet jew tieħu miżuri addizzjonali minħabba nuqqas ta' konformità għal regolazzjoni fuq l-ambjent, il-migrazzjoni, moviment healers fis-suq intern, dawn kollha huma l-iktar suġġetti li jissemmew. Il-Kummissjoni trid tikkjarifika kif tista' eh, tindirizza dan id-distak bejn il-petizzjonijiet li jsiru u s-soluzzjonijiet li jinstabu fuq livell eh, Ewropew. Eh, hemm l-iskadenza ta' 28 ta' Jannar u l-opinjoni sa' nivvotaw fuqha fi frar tal-2019. Perfetto. Tajja pwis, sur kosa. Grazzi. Grazzi, signora President. Nishtiq u koll ringrazzja l-kollega għal xol, speċini l-mux jgħataw. Imma nittama li tajdulu Eh, dak li ħankun qed najt għax bħala rapporter, shadow rapporter għandi xi kummenti fuq dan il-labbozz tal-opinjoni. Huwa importanti li neżaminaw il-ksur tad drittijiet taċ ċittadini u li jkun hemm soluzzjoni u għodu attenti għat terminoloġija u riformulazzjoni li tintuża f'ċertu punti hemm referenza għall-istat ta' dritt. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandha bħala missjoni mhux l-eżaminazzjoni tal-istat ta' dritt imma l-eżaminazzjoni ta' ksur tad drittijiet taċ ċittadini. Fil-fatt, ħafna drabi il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet jistgħu jiġu solvuti fuq livell reġjonali jew statali. U aħna f'din dan il-mod irridu naħdmu nixtieq li dan jiġi imtenni fid-dokument. Ovvjament jiena lest li naħdem flimkien mal-kollega sabiex inkunu nistgħu naslu għal opinjoni tajba minn tal-kumitat interessat. Grazzi. Perfecto, muchas gracias. Aquí lo que Grazzi. Mela, dak li ċurdi qegħdin fl-aħħar punt tal-aġenda ta' dalodu, jiġifieri l-opinjoni kont se nagħlaq jiena, kont se nagħlaq fil-fatt. Anna ħina. il-petizjonant Ruiz de Veza ma setax ikun hawnhekk allora tkellem is-sur Saliba, però tista' titkellem inti issa. Grazzi u skużani li wasal tard. Essenzjalment dak li xtaqt nisħaq fuq u eh, fuq dan la bozz ta' opinjoni huwa li jinkludi mod favorevoli ħafna il-dak l qalet il-Kommissjoni b'kamm il-monitoraġġ għall-applikazzjoni tad dritt tal-UE. Dan huwa element rilevanti ħafna u il-rida li garantixi trasparenza fuq in numru ta' petizzjonijiet trattati mill-Kummissjoni Ewropea u l follow-up. Bħala Shadow Rapporteur hemm aspetti ħor li nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għalih u se jkun l impen tijaj li din l-opinjoni tim marka u tisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm id-difiża tal-istat ta' dritt, ir-rule of law, u l-garanzija tal-applikazzjoni u konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea dan huwa meħtieġ Eh, jista jidher forsi esaġerat f'kuntest normali ma il dak li qegħdin naraw madwarna l-ksur tad dritt tal-Unjoni Ewropea f'ħafna stati membri jagħmilha eh, essenzjali illi dejjem nibqgħu nisħqu fuq l-importanza tal konformità u l-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea din hija garanzija ċittadini tagħna Għalhekk irridu nqisu li dan in-nuqqas ta' konformità u nuqqas ta' applikazzjoni mad dritt tal-UE mhux biss jeffettwa s-suq intern imma l kredibilità u l-immaġni tal-Unjoni u s-saħħaħ mbagħad il-nazzjonaliżmu, l-populiżmu li rridu Eh, illi jaraw illi f'dawn il-violazzjonijiet eh, u jisibu okkazjoni sabiex jipproponu alternativi tagħhom. Għalhekk huwa essenzjali li nisqu fl-opinjoni kif nistgħu nagħlqu dan id-distak bejn l-istennijiet ta' ċittativi ta' ċittadini u kif ukoll nistgħu aħna nqorbu lejhom pal per eżempju missjonijiet fl-istati membri illi juru illi l-tħassib li għandhom iċ-ċittadini eh, huma importanti u naħduhom bis-serjetà. Aħna naħsbu li l-xogħol tar-rapporter huwa pożittiv ħafna, però eh, bżonn illi ikun hemm applikazzjoni aktar stretta ta' dritt tal-ewwel huwa l-uniku mod sa kif wieħed jista' jproteġi ċittadini b'mod effettiv u nippromovu d-demokrazija tal-valuri tad-demokrazija l-istat ta' dritt u l rispett tal-drittijiet tal-bniedem li ħafna drabi jinkisru senres u emendi biex ikun hemm iktar koerenza u eh, nħedġu l-Parlament biex jiżgura li jkun hemm applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora President, għal darbohra skużani tal-li wasal tard. Grazzi, issa, Is-Sur Lambevski. Grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzja l-rapporter tal-li prezentalna din l-opinjoni l-applikazzjoni tal-prinċipji hija priorità u naħseb illi dawn il-prinċipji iva rridu jkunu imħarsa il-kontroll u l-iskrutinju jistaw ikunu aħjar jiena nħeġġeġ li ċittadini biex jippreżentaw petizzjonijiet għaliex huwa biss b'dan il-mod li jistgħu jiġbduna l-attenzjoni u dawn il-petizzjonijiet iridu jiġu eżaminati b'attenzjoni u reqqa kbira meta ħna kon meta għana il-kompetenzi tiġa konna fitxu mezz u biex nsibu soluzzjoni u għalmenu li nispiegaw li ċittadini illi aħna ma nistawx nintervjenu. Nirringrazzja li rapporter, nirringrazzja u koll l-shadow rapporters imma naħseb ukoll li l konklużjonijiet mhux dejjem jiftemu tajjeb u laqas ma jiġu studjati il-trasparenza hija kelma li qiegħda fħal kulħadd bħalissa. Madana kollu ċittadini rridu u għandhom ikunu jafu x'inhu għaddej fl-istituzzjonijiet. Irridu natu kont li ċittadini tagħna dwar dak li qed nagħmlu. Il-rapporter jitkellem dwar trasparenza u naħseb illi dan huwa suġġett li rridu nisqu fuqu għaliex iċ-ċittadini tagħna hekk jistħoq ilhom. Tajjeb issa nagħtu l-kelma mill-ġdid lill-Kummissjoni l Renes Lutris. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Grazzi ħafna ta' l-opportunità li nikkommenta fuq eh, dan. Aħna Mod ġenerali toġobna din l-abbozz tal-opinjoni għaliex tieħu nota tal-progress illi aħna provajna niksbu fir-rapport tal-2018 fuq il-trasparenza, il-fatt li qed tingħadda ħafna iktar informazzjoni fuq dak li tagħmel il-Kummissjoni wkoll mhux biss l-Istat Membru. smajt xi kummenti ħan nipprova għalina l-effett tal-applikazzjoni għal tal-leġiżlazzjoni Ewropea hija importanti għall-aħħar għall benefiċċju taċ-ċittadini u negozji Ewropej. Din hija priorità għolja għall kummissjoni u dan tistgħu taraw ukoll eh, fejn eh, taraw l-azzjoni deċiżiva illi tittieħed fuq stat ta' dritt teddit għal eh, l-indipendenza ta' rati pubbliċi anzi taqrati eh, f'ċertu pajjiżi u mhux ħankompli nikkumenta dwar dan. Issa dejjem qegħdin nersqu li nagħtu iktar informazzjoni fir-rapporti annwali eh, flimkien mal dan il-kumitat u s-sekretarjat tiegħu nistgħu naħdmu flimkien biex inkomplu ntejbu dan ir-rapport annwali naraw kif nistgħu eh, nirrapportaw aħjar fuq dawk il-petizzjonijiet li ġew trattati. Diġà ntqalet qabel ukoll il-Kummissjoni fejn għandu x'jaqsam Eh, il-Kummissjoni iktar għandha riżorsi biex tindirizza problemi strutturali ta' ksur eh, meta jaffetwaw ammont kbir ta' ċittadini għaliex m'hemmx riżorsi biex tindirizza każijiet individwali eh, u f'każijiet bħal dawn tal-aħħar ħafna drabi l każ jiġi riferut għal xi entità nazzjonali jew inkella xi aġenzija responsabbli. Aħna nħossu li apparti li m'għandniex eh, ir-riżorsi nħossu li huwa tajjeb ukoll illi waħjar ċittadin għaliex il-proċedura timxi b'rat aktar maġla aħna nindirizzaw il-konformità tal-istat membru, allura ma nistgħux noffru li xi petizzjonant jew individwu xi forma ta' kumpens u dawn il-proċeduri ta' ksur kif huma bħalissa jieħdu ħafna ħin allura importanti li dawn l-affarijiet jinżammu f'moħħna Hemm kwistjonijiet ukoll ta' sussidjarjetà, però f'ċertu każijiet eh, il-soluzzjoni iktar tinstab b'mod faċli u b'mod maġġel jekk tiġi indirizzata minn awtorità eh, viċin il-ċittadin. Tajjeb, tajjeb illi dan il-kumitat u dan is-segretarjat tiegħu nistgħu nkomplu eh, naħdmu flimkien u naraw kif nistgħu niżviluppaw relazzjoni tagħna. Grazzi ħafna lill rapporteur u l-shadow rapporteurs u anki lill-Kummissjoni lek kunu għafu illi data għal prezentar tal-emendi sa 28 ta' jannar sal-3 ta' warno Mela, issa nieqfu għawnek, nerġaw niltaqaw fis-satajn u nofs biex inkomplu bil tagħna.